allura it-taxxa tal-karbonju fuq il-frontiera tkun mezz ta' tħul finanzjarju għall-Ewropa. Nispera li dan ikun tajjeb biex inkopru s-sitwazzjoni u ma tkunx għaskapitu u li għacċittadini tal-Ewropa li namlu ħsara fuq il-bdiewa illi għandhom qoddimhom problemi fl-iżvilupp rurali, eccetera. Dan huwa obbligu tal-Kunsill illi jekk ma jkunx rispettat, iwassalna għal eh, biex aħna nirrifjutaw il-proposta din tagħkom. Grazzi ħafna, grazzi għal minuta u nofs il-kelima li jmiss. Għal sentej issa konna din nitkellmu fuq l-MFF u issa aħna qegħdin f'sitwazzjoni li nibdew l-affarijiet tajba. right, il-President Jean Michel Marici ġi jitkellem mal-Parlament kont il-kellima li qed tkunu diskussjonijiet li jiffokaw fuq kemm ħanatu ċentezmi l u l-in. Allura l-Parlament ma jaċċettax il-proposta tal-Kommissjoni. Dak li suppost għanna diskutu huwa dwar kif għan finanzjaw il-proposti ġodda Hemm ħafna reġuni tajbin eh, biex biex namlu dan għaliex fuq livell Ewropew il funanzi irridu jitmexxew ferm iżjed tajbin milli fuq livell nazzjonali, emma fajt li aħna nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropej biss. U hemmhekk jitlu l-finanzi Ewropej. Fil-każijiet kollha aħna qed nkunu qed naħdmu għal ġid tal-Ewropa kollha kemm hi. Allura naħseb illi fil kħdan il-Kunsil daw id-diskussjoni għandhom qegħdin jitkomplew jitmexxew taħt premessi folozz kif san nwettqu daw id-diskussjonijiet kollha u jkun daw il-ftehimiet kollha f'dan dan il-Kunsill ħanatikom eżempju biss il-famuż Green Deal kif għandkom intenzjoni li ta' tiffinanzjaw dan biex nersu lej ekonomija b'emissjoniet tal-karbonju zero minnaj ma nappoġġaw il-dinja tan-negozju li għanna. U puntiħor, jekk aħna ma jkollniex budget raġonevoli, allura L-alternativa hi irrelevanza relevanza tal-relevanza u falliment tal-protezzjoni eh, tal-proġetti Ewropej. Il-kalim li missa minuta nifs. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Ħafna minn nies hawnhekk qed jitkellmu biss fuq baġit ikbar. Jien naħseb għandna nitkellmu fuq baġit aħjar, mhux ikbar dan u possibbli jekk nipprioritizzaw l-infieq ta' flus mal-valur Ewropew, il-ħaddiema tal-industrija illi huma pereżempju nkwetati mħasba fuq il-impjiegi tagħhom. Di innovazzjoni, digitizzazzjoni biex aħna jkollna impjiegi aħjar li jirrendu iktar. il ħolqien il ħolqien ġifiri tal-ġit. u nilli nimxu kontra terrorizmu, naħdmu kontra terrorizmu. din kwistjoni li mhux nissiltu biss kontra l-kriminalità u terrorizmu, din hija kwistjoni li nappoġġjaw studenti li jkun hemm skambi anke permezz tal-Erasmus, eċċetera. Iridu nkunu wkoll ċari, jekk iridu jkollna ħidmiet sensibbli fuq il-livell Ewropej. Dat fisser xi kultant li l-istati membri jkollhom bżonn jaħsbu fuq se jfadlu b'mod sensiblu u anka rridu l-istati membri jridu jiddiskutu dan. Imma huwa ċar ukoll li m'għandux ikollna l-ebda rebate meta niġu għall-istat ta' dritt. Ma jistax ikun każi li f'ħafna każi ħafna stati jkollhom ħafna flus u mbagħad jiksru eh, ir-regoli Ewropej eh, kif ġiġi. Di ma jistax kun li tiġri dan il-lob kollu. Iġifiri, ma jistax kun hemm flus għal min jikser l-istat ta' dritt u dak li jistennew iċ-ċittadini Ewropej iġviridu nkunu ġusti bil-flus Ewropej. Grazzi ħafna, Jissur Vilinski għal minuta u nofs. Grazzi ħafna sinjuri preżenti. L-Unjoni Ewropea kollha kemm bħala strutturi qed titlob għal iżjed u iżjed flus miċ-ċittadini Ewropej żguri li din mhix it-triq tajba l qudiem wara li r-Renju telaq mill-Unjoni Ewropea. Iġfiri, loġikament, da is-situazzjoni u da żmien jitlob għal inqas finanzi allura rridu naraw kif nistgħu nittrasferixxu indawru iktar eh, poteri u setat lej Brussell jew le. U naħseb fl-2016 kienet eh, sena ta' tweġiba meta kellna il-vot il-vot eh, tal-Brexit U hemm ħafna xenarji ta' diffikultajt illi aħna ma stajniex ikonna tweġibi tal-jom. Fl-2020 wara erba' snin mill-vot tal-Brexit issa qegħdin naħsbu daw l-affarijiet. U għet nistennew daw l-axħar eh, daw l-axar snin mhuwiex propizju li nitolbu iżjed flus miċ-ċittadini Ewropej u mill-Istati membri. Irridu naraw l-Unjoni Ewropea il-fejn isejra. Per eżempju, inqas kummissarji ifissru inqas direttivi u regolamenti u inqas burokrazija u spejjeż jien rappreżentant ta' net kontributuri jien minix lest illi inħallas għasċentezmu iżjed lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sur Kormand għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, eżis kollegi diskussjoni fuq il-budget hija diskussjoni fuq il-futur tagħna. E, huwa suġġett tekniku li ċittadini jistmerruh, imma jiena se nipprova nitkellem b'mod sempliċi sabiex e, e, kulħadd jifhem xanna xnirpojew nitilfu l-budget ta' seba snin li ġejjin u se jippermetti jew l l-Europa biex eh, tiffaċċa l-sfida klimatika u dik soċjali rrid ikun budget ta' tal-ġlied budget tal-ġlieda huwa budget globali illi jizdiet punt li ta' dħul nazzjonali gross sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tagħmel it-tranzizzjoni ekoloġika. Budget tal-ġlied irid ikun għalmenu eh, 50% tiegħu tkun ikkonsagrata għall-ambjent u budget tajjeb ipoġġi lodda fiskali biex taqdi il-ġustizja fiskali transizjoni ekoloġika billi tintaxxa kif suppost emissjonijiet tal-karbonju tal u tal-petrolju transazzjonijiet finanzjarji dawn it-taxxi u mbagħad ikunu jistgħu iżidu mal-budget mal-riżorsi propji l-euro għal fuq żewġ euro ta' taxxa wieħed imur fil-budget u l-ħor jibqa' fit-taxxa nazzjonali. Dana juri li aħna l-esti li noħorġu minn modell responsabli li qed joħodna dritt fil-ħajt. U rridu naqbdu din it-triq illum qabelada. Mr. Grazzi, is-sur minuta kjoġbu. Grazzi, grazzi, l-ewwel net. Fi dan il-kunsill hemm pajjiżi illi ma jridux iħallsu iżjed li jixtiequ jkollhom Ewropa Federali li ma taħdimx hekk. Fl-Ewropa, fl-Istati Uniti, il baġit huwa differenti. F'din diskussjoni, sfortunatament, l-aspettattivi kollha l-bdiewa imma jekk inħarsu lejn l-industrija kif tkun finanzjata, hmm, preferibilment inħallsu minn il-finanzi jkunu mill-budgets nazzjonali u finanzjament ta' koeżjoni u budgets jekk isser li nitolbu għal għal inqas għal 25% Mbagħad ikun hemm problemi u fil-fatt qed ikun dajjef id-demografija tal-pajjiżi. Grazzi. Grazzi sin. Grazzi l-kellim li jmiss imma bil-mikrofonu kjoġbu. Yes? Tajjeb issa. Grazzi ħafna, Signor President illum ma inħabbru nuqqasijiet anke mill-pak u qed ningannaw b'dan il-mod il-ċittadini Ewropej u qed nirrikattaw il-Parlament Ewropew b'dan il-mod. Għandna proposti ta' tnaqqis f'politiki li nistgħu napplikawhom u mbagħad hemm numru ta' kontabilta li jħossu illi l-flus li ġejjin mill-passat huma ġodda. Hemm fondi ġodda l-finanzjament tal-enerġija tal-fossili. Jiġifieri għall-armi Franċiżi u Ġermaniżi dan mhux sew. U dan jiġri għaliex għax il-Kummissjoni u l-Kunsill ma jridux jallinjaw id-diskors tagħhom mal-budget għax jitkellmu fuq E, punti pożittivi ambjentali, eċċetera, imma imma jridu xċaqalqu il pozizjoni li huma. Grazzi ħafna kellim li jmess għal-minuta. Grazzi ħafna, President, anka jien nixtnu li għaj li l-President tal-Konsil muċiqijat prezenti preżenti f'dan id-dibattitu. Is-sena l-oħra kellna diskussjonijiet bilan illi jintejbu l-kompetitività Ewropea permezz ta' solidarjetà u dan permezz tal-pilastru Ewropew. Jiġifieri jekk għandumu bil-budget u ma jkunx hemm fondi eh, speċifiċi għall-lanijiet li għandna, dan se jwassal għal dibatija. Il-Sinur Van der Leyen tkellmet fuq id differenza bejn prioritajiet qodma u dawk ġodda imma għanijiet ġodda speċjalment dawk li jetfittxu li għandhom lan li jfittxu titjib fil-kompetitività tal-Ewropa qegħdin eh, jiġu ibbażati fuq dawk odma. Aħna ma nistawx ngħixu bħala Ewropa jekk ma naqsux jew ma neliminawx kompletament id-differenzi ekonomiċi fl-Ewropa U allura aħna jridu nsaħħu l-istrumenti ta' koeżjoni tagħna u u anka niġġieldu kontra l korruzzjoni Grazzi ħafna, is-sur Morxan għal minuta, grazzi ħafna u nofs. Grazzi signora. Il-persuna qed tipprepara eh, il-baġi ta' seba' snin li ġejjin bħalissa hija assenti u għall president tal-Kunsill, is-sur Michel, u għal menu l-inqas ħaġa li jista' jagħmel u għal jiġi u jisma' Aħna nagħtu biss l-approvazzjoni tagħna l-Baġit Ewropew jekk il-prioritajiet tagħna huma jirrispettati u x'inhu huma dawn. L-ewwel ħaġa koeżjoni fl-agrikoltura u dawn qed ikomplu jkunu importanti mal-Ewropa. It-tieni finanzi skont kif ikunu għaddejjin l-affarijiet u prioritajiet li huma orjentati lejn il- il-futur. ħa semmilkom biss kwistjoni waħda. issa 500 miljun euro fuq l-innovazzjoni aħna għanna bżon nipoġġu l flus fejn id-dikjarazzjoni tagħna qegħdin u mhux e, naħdmu kontra studenti fl-Erasmus, kontra bdiewa, ejja nkunu onesti l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija l-unika pożizzjoni li tagħmilha possibbli għalina li niffinanzjaw dak li aħna ftemnu hija l-unika pożizzjoni li biex is-Sinjura van der Leyen u l-Kummissjoni tagħha jimplementaw il-programm tagħhom. nistgħu napprovaw dan il-budget jew nibqgħu ma napprovawx. U nixtaq nixtieq ngħid b'mod ċar ħafna jekk kellna nażlu bejn dewmin ta' xarejn u mod ieħor u ma naċċettawx allura nażlu eh, illi ma naċċettawx U allura il-Kunsil hemm bżonn li jieqaf illi ikaxkar saqajh. Grazzi ħafna, e, Signora Gwanmini, minuta u nofs. Grazzi Signora President, verament wasal iż-żmien illi inqumu bil-wifqa u naġixxu l-MFF verament huwa l-aħħar opportunità li għandna biex nibdlu l-Ewropa għas seba' snin ġejjin u biex nixxokkjaw iċ-ċittadini Ewropej. Iva, nixxokkjawhom, nixxokkjaw il-kull persuna fl-Unjoni Ewropea. Għax ovvjament iridu nżidu l-ammont totali ta' riżorsi li għandna fidejna, mhux nirrinunċaw 1.3 tal-GNI u niprattikaw dak li aħna wedna li se nagħmlu u natu garanzije 6 biljun ħadd m'għandu l-wiċċ li jieħu l flus li jieħu drittijiet bażiċi minn ħal it-tfal, saħħa, e, benessri tal-bniedem kif ukoll l-edukazzjoni da kollu jrid jiġi finanzjat allura ma nistgħux niddiljaw bi gwerra bejn il-foqrat il-politiki fuqra dawk ta' koezjoni anka l-Erasmus irid tiġi finanzjat u minnaħa ta' dħul finanzjarju ejja wkoll nitkellmu fuq test eh, taxxa, taxxa fuq il-korporazzjonijiet il-kbar, kumpaniji il-kbar. Aħna nemnu fiżjed Ewropa, mhux finqas Ewropa, nemnu fiżjed investimenti pubbliċi u mhux innaqsu, innaqsu, innaqsu il-finanzi aħna ngħixu f'soċjetà tajba li hija waħda għal ħafna u mhux għal ftit. Allura Kunsill Ewropew rrit jisma' il-vuċi tagħna. Grazzi. Madam Armo for... Signor Armo, al minuta. Doamna președinte, vreau să vorbesc de trei aspecte legate de fondurile... Grazie, ħafna qed nitkellmu fuq żewġ fuq diversi aspetti. L-ewwel ħaġa, minn fejn ġejjin dawn il-fondi u tnaqqis tagħhom jekk pereżempju r-Rumanija, pajjiżi bħal Rumanija ħajassorbu diversi e, finanzi, allura il-finanzjament ħajkun ftit. Jekk jiżdiedu l-perċentwali ta' kofinanzjament, allura hemm stati illi ħajjirrinunċjaw għal fondi ta' koeżjoni. It-tielet aspett huwa kemm ħaddum għal-prezentazzjoni ta' talbiet. Bħalissa hija ta' tliet snin, jekk innaqsu dan għal sentejn allura l-kuntest li fih aħna ħajkolna dewmin għal budget bħalista bħalissa ħajkollu impatt fuq l-assorbiment, impatt negattiv. Grazzi. Thank you, Mr. Borkia, for one minute. Grazzi l-kellimni missa l-minuta. E bħalissa din naraw u eh, ħafna lob Eh, naħa waħda jgħidu li jridu tant fondi u parti oħra trid ma taqbilx u frankament aħna aħna jiena personalment smajt ftit kliem ta' prattiċità ta' prattiċità fuq budget li għandu l-intenzjoni li naqqas it-tniġġis klimatiku li ħajnaqqas il-differenzi bejn naħa oħra tal-istati membri. Iġifiri, x'sissa maħna eh, aħna rridu nafsu l-attenzjoni tagħna fuq il-ħela ta' flus, ħela ta' fondi, fondi li ma, waslux fejn kellhom jaslu. U ma rridux immissu ċerti aspetti bħall-agrikoltura, eċetera. L-naqsu kontributi ma' Turkija forsi iktar jagħmel sens Mr. Eichhout for one minute. Sur Eichhout għal minuta. Grazzi, Sinra Ċea. Presidenza ma taħsbux li dinja ġurnata ta' importanza kbira. Xi wħud qegħdin jitkellmu fuq mod li e, jitkellmu favur il-żiet fondi oħrajn ma jaqblux. Fejn id-diskussjoni illi aħna din nippreparaw l-ekonomija l green Deal. Fejn id-diskussjoni fuq il-fundamenti tal-istat ta' dritt? Fejn dik id-diskussjoni? U jiena nisfida dawk il-pajjiżi illi kollom eh, ħafna kliem xjajdu wara dan li li kollu li ftemna fuq bħal Danimarka, l-Ġermanja, Finlandja, l-Olanda, l-Awstrija jekk intom tridu modernizzazzjoni, jekk intom tridu ekonomija ġdida, jekk intom tridu jkollkom statadit, ma tistawx li tiskambjawa eh, biftit punti perċentwali, biftit ċentezmi, di mandiġ tkun fuq 0.1% iżjed jew nieqes, daku li sħabi, sħabna tar-Renju Unit jitkellmu fuq b'mod speċjattiv. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Kummissarju Prezenti. Aħna tal-konservativi tal parir li koezjoni għall-2021-27 għanda tkun kif kienet fil-2014-2020. Kofinanzjament għandu jkun fil-istat attwali ta' pagamenti. Dan ħajdur Eh, fi problemi bejn żewġ perjodi ta', ta, ta programmar għanna l-Brexit ukoll nistgħu nħassru l rebates nibdew mis-sena d-dieħla. Il-pajjiżi kollha għandhom jikkontribwixxu skont l-istess regoli eżatt. Ir-raġunijiet wara da ir-rebates m'għadhomx hemmhekk l-istruttura tal-infieq inbidlet u hemm u hemm stati membri li għandhom eh, kbar xi jġorru finanzjarjament nies qed iħallsu hemm min qed 0.7% u stati membri oħra li huma inqas żviluppati li qed iħallsu xi 85%. Allura hemm bżonn li jkun hemm trasformazzjoni ġusta bħala font, imma di ma tkunx eh, għandha tiġi eh, askapitu ta' politiċi oħra li jeżistu. Grazzi ħafna. Grazzi. ħafna mill-pajjiżi illi għandhom iżjed eh, fondi jikkonsidraw illi l-Unjoni Ewropea għandha tibdel il-metodi tagħha. Qegħdin nitolbu budget ikbar imma l-budget irid ikun jeżisti fil-kwadru eżistenti u mhux mux bil-rizorsi tagħna stess, ovvjament aħna għandna il-problemi bil-tibdil fil-klima li rridu niffaċċjaw. Il-membri kollha jridu jkunu konxi illi ma jistax kun hemm attivitajiet mingħajr finanzi ġodda. Il-politika agrikola m'għandix tintmess. Aħna rridu nirrevedu il-finanzi illi hemm fuq daw il-policies u hija arrokata l-Kummissjoni ġdida tittiminimizza il-mezzi li hemm finanzjarji u l-ebda fond ma jmur fuq stati membri li ma jirrispettawx il-valuri fundamentali. Thank you um, for one minute. Grazie ħafna, issa għal-minuta l-Onorevoli Cominio Oliveres. Jekk aħna rridu budget ikbar, jfisser illi nkunu nistgħu nagħmlu iktar mhux se jkollna budget Ewropew jekk aħna ma nkunux nistgħu nagħtu lill kummissjoni leġittimità demokratika diretta dan l-MFF jirrappreżenta 11% tal-PDG kontinentali kif nistgħu nagħmlu, x'nistgħu nagħmlu budget tant baxx. Aħna għal pers għal snin 21 sa 27 irridu namlu priorità mir riċerka l-innovazzjoni, l-kondizjonalità fuq l-istat ta' dritt u demokrazija l fondi tal-koezjoni, l-bidla fil-klima, l-ugwaljanza soċ-ekonomika, ecc. Meta se jkonna l-korraċ li konna verament sistema ta' rizorsi propri taxxa fuq il-digitali, fuq il-karbonju, e għandu servi għal biex l-Ewropa tissaħħaħ għalix ek il-futur tal-Ewropa jiddependi fuq dan kollu. Holmeyer for one and a half minutes. L-Onorevole Holmeyer għal minuta u nofs. Komissarju, Signori, Il-mod ta' kif il-Kunsill bħalissa qed jindirizza l-MFF huwa problematiku. Ftit koeżjoni, ftit agrikoltura, ebda ambizzjoni għat teknoloġija u r-riċerka, preferibilment inqas Erasmu, 1.0 bħala limitu u kemm jista' jkun programmi u ftit flus din eh, mhix kif suppost. Irridu nadottaw approċ ibbażat fuq ir-responsabiltajiet tagħna u l-poteri tagħna, jiġifieri rridu ninvestu aktar fir-riċerka u fix-xjenza u ninkoraġġixxu wkoll il-pajjiżi ta' koeżjoni biex jinvestu aktar fir-riċerka u x-xjenza kif se nagħmlu dil-biċċa tax-xogħol. Rridu naraw kif għaliex inkella mhux se nkunu nistgħu nikkompetu maċ-Ċina u laqqas se nkunu nistgħu nikkompetu mal-Istati Uniti u dan ifisser imbagħad illi mhux se nkunu nistgħu eh, inwaslu dak li jixtiequna nagħmlu ċittadini u allura dawn huma responsabiltajiet jekk aħna nestendu l fruttieri esterni rridu naraw li għandna l-poter u l-finanzi biex nagħmlu dan, jekk l-istati membri jridu jħallsu inqas il-Kunsill, allura mbagħad għandu jgħidilna eżatt liema responsibiltajiet ma poteri jrid jabbonduna liema aġenziji se jagħlaq Madana kollu l-ideja li nataw natu kompiti ġodda imma u koll natu inqas flus, eh, ma nista naħdmu hekk. Irridu namlu kollox biex nwafqu tibdil fil-klima, ma rridux ninvestu fir-riċerka u fil-xjenza. Eh, Importanti li ma narawx eh, l-affarijiet mill-aspett nazzjonali biss, ma naraw l-interess tal-Unjoni wkoll. Grazzi, Sur Andreju, għal żewġ minuti. Grazzi. Inqas budget iktar sennijiet u jekk aħna se nagħmlu hekk iktar se niddisappuntaw iċ-ċittadini aħna f'dis sitwazzjoni qegħdin. Għandna bżonn ta' iktar Ewropa, għandna bżonn ta' iktar effiċjenza, iktar koeżjoni sabiex intejbu l-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini. U biex ikollna iktar Ewropa rridu ninvestu aktar fiha. Imma fil-fatt dak li qed naraw huwa l-kontlarju il-patt ekoloġiku u l mekkaniżmu għal transizzjoni ġusta. Eh, mhux se jkun hemm biżejjed fondi għalihom hemm bżonn ta' riformi fil-politiki l-kbar, irridu nindirizzaw il-problema ta' tibdil fil-klima, il-patt ekoloġiku għandu jisservi ta' opportunità sabiex inbidlu il-modell ekonomiku tagħna. Umbat irridu norbtu riżorsi propji wkoll mal-patt ekoloġiku. L-Ewropa għandha bżonn il-mezzi finanzjarji biex tagħmel dawn ir-riformi. Sfortunatament minkejja il-xogħol tal-Kummissjoni, il-Kunsill jidher li għadu qed kaxkar saqajh. U dana minħabba interessi individwali nitlob li l-Kunsill u nappella dan mhuwiex il mument biex wieħed joqgħod jaħseb fl-interessi tiegħu mhux mill moment li noqogħdu inkaxkru saqajna. Man mhux il-moment li nindirizzaw il-problemi żgħar, huwa l-moment li nkunu ambizjużi biex nkunu ambizjużi hemm bżonn ta' rizorsi, rizorsi finanzjarji għandna bżonn ta' budget illi jista' jgħinna nilħu l-ambizzjonijiet tagħna, sinjuri. Jekk joġobkom, toqgħodux tilabu. Ejjew, nissodisfaw l-istennijiet leġittimi taċ ċittadini ejjew nagħtu każ l-urġenza tas-sitwazzjoni li qegħdin fiha biex m'għandniex nkunu irresponsabbli. Thank you. One minute, Mr. Notek. Għal minuta is-sur Notek. Grazzi. Jiena nixtieq ngħid illi il-prop Il-posti tal-MFF li ġew sottomessi mhumiex konformi mar rekwiżiti taċ ċittadini tagħna 17% taċ ċittadini Ewropej jixtiequ investimenti l-istess investimenti li kellna sissa fil-politika ta' koeżjoni u anke fil-politika tal-agrikoltura fil pak Aħna ma nistawx innaqsu l-fondi tal-Unjoni Ewropea huwa inaċċettabbli wkoll li inti tnaqqas il-finanzi fit trasport fil-koezjoni u fl-agrikoltura fl-istess ħin iżid fondi oħra. Importanti li l-Stati membri jiddeċidu fejn huma jixtuqu jinvestu. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tisma' dak li għandhom xejdu l-Istati membri u tħallihom jiddeterminaw il-prioritajiet tagħhom naturalment u importanti li ninvestu wkoll fl-infrastruttura bażika. Grazzi, Sur Kus għal-minuta. Mikrofonu għal-kellim jek joġbu. Signor President, Signori, Irrit najt il-vera sorpriż bit-ton ta' dibattitu ta' dalodu, il-titlu huwa preparazzjoni għal din il-laqa straordinarja tal-laqa eh, tal-laqa straordinarja tal-Konsil Ewropew fuq l-MFF, imma fuq ix qed nitkellmu llum. Jiena naħseb illi hawnhekk edin eh, nikritikaw in-nuqqas ta' prezenta ta' sur Charles Michel. Jiena naħseb illi verament għandna l lura għal dak li għandna bżonn u dak li nixtiequ. Eh, aħna għandna ambidu limitat biex nilħqu l-għanijiet tagħna finanzjament limitat ukoll. U allura ejja nif u ngħidu illi aħjar ikollna żewġ asafar flajru milli wieħed fidejna. Ejja nkunu onesti, aħjar naħdmu fuq dak li għandna. Grazzi. Signora Dessuter. De Suter. Grazzi, is-seba' snin li ġejjin se jiddeterminaw kif it-tfal tagħna se jgħixu fuq il-pjaneta, is-soċjetà tagħna se jkollhom tranzizzjoni diġitali u dik soċjali wkoll u rridu fondi eh, għal dan il-budget tal-Unjoni Ewropea hija aktar minn membership fee, hija ambizjuża iktar. Hemm bżonn eh, aktar investiment mingħajr ma nżidu ir-riżorsi tal-istati membri l-emissjoni tal-karbonju, il-plastik u tranzizjonijiet il-kbar u l-petrolju per eżempju, jekk mhux se nsibu flus biżejjed biex nindirizzaw dawn is-setturi kollha u għal Green Deal, allura ċ-ċittadini se jarawha. Se jkun hemm inqas opportunità biex ċittadini tagħna jkollhom impjiegi ta' kwalità. Jekk aħna nemnu fil-proġett Ewropew dan għandu jiġi rifless fil-baġit tagħna. Thank you, Mr. Epping. One minute. Thank you, mevrouw de L-onorevoli Epping. L-MFF mhux qiegħed taħt kontroll. Qed naraw x'ġara wara l-Brexit. L-Olanda, pereżempju hija l-ikbar kontributur net per capita u issa għandna żieda ta' 13 biljun oħra. 1600 euro għal kull dar kull sena. E, din hija xi ħaġa eċċessiva immens, inaċċettabbli. Suppostaw e, il-kollegi mill-partiti l-oħra biex jiddefendu hawnhekk għaddik fil-bistunu ċallu minnhom, eh, enzi hemm wieħed, qed eh, bil-qeda fl-aħħar tal-kamra isek pudina. Eh, mela, għandek tamel vito, tamel kif għamlet l-Austria, wasal iż-żmien biex nejdu le u eh, din il-proposta eh, budgetarja niflaxjawa leme fejn u posta, narmuwa. Grazzi, President kumis Il-kontributuri netti għandhom ikkunu eh, irridu jafu illi issa wasal il-moment tal-bidla. bżonn ta' dinja proposta li hija inaċċettabbli jekk hija inaċċettabbli ma nistawx naċċettawha irridu in nġelu lil dawk il-pajjiżi li sa issa m'għadhom ma tawx semhom sew, irridu issa nġeluhom milli jibdew jagħmlu u jagħtu semhom. Hemm bżonn li l-politika ta' koeżjoni tkun kbira biżejjed sabiex inkunu nistgħu neħilsu mill-inugwaljanzi. għal pajjiżi ta' koeżjoni dan huwa l-moment illi jifmu illi fil-ġurnata meta eh, eh, aħna ngħidu illi jekk din il-politika ta' koeżjoni tkun b'saħħitha biżejjed ikollhom huma fl-aħħar mill-aħħar iktar dinjità u jirbħu aktar. L-Onorevoli Sinċiċ, eh, Signora van der Leyen, meta kien qed titkellem fuq il-finanzjament tal-politika finanzjarja, ma kienieċ kapaċi tgħidilna kif eh, is-sistema tal-iskart eh, hija finanzjata fil-Kroazja. Fil-Kroazja għandna 11 il-ċentru ta' għandna bżonn 11 il-ċentru ta' skart imma dan wasal biss għal nefqiet kbar u tniġis. Għaliex għandna dal-falliment kollu, għall-ewwel għandna il-pak per eżempju, e għan kumparaw il-Germania u l-Kroazja għandna differenzi kbar eh, fil-pagi tagħna ma nistgħux inħallsu dak li tħallas il-Ġermanja, għandna wkoll fatturi speċifiċi. Għanna l-korruzzjoni, kollox isir ħażin fil-Kroazja, aħna muqet nirriċiklaw xejn, kollox eh, huwa sproporzjonat eh, biex eh, l-istabiliment tal-Kroazja jibqa' jistan u l-prodott finali se jitħallas mill-invoices li se joħorġu liċ-ċittadini. Hekk qed tgħix il-popolazzjoni Kroata u da minħabba l-invoicing oli li hemm. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lewandowski. Grazzi l-istorja mhux suppost tirrepeti ruha, imma fil-każ ta' l-MFF hekk qed tagħmel u b'mod ħażin għall-Parlament meta l-abbozġi propost mill-Kummissjoni, ġifieri f'Mejju tal-2018, minn dakinhar il-Parlament qiegħed f'sitwazzjoni eh, diffiċli u aħna hekk maħniex qegħdin eh, ninnegozjaw proġetti settorjali għax diffiċli tkellem fuq prinċipji jekk ma tafx in-numri. Il-budget huwa fuq in-numri mhux fuq id-dikjarazzjonijiet Issa, dan kollu fidejn is-Sur Michel u mhux qiegħu fil-kamra u eh, maħnista nkunu nafu jekk il-laqgħat tiegħu mal-kapijiet tal-gvernijiet, il-konfessjonarji tiegħu, eh, waslux għall kompromess jew le. U allura hemm ċans għal strat għal ċans ta' suċess għal dan is-summit tal-20 ta' frar, imma jiena niftakar li qatt ma konna kapaċi naslu għal ftehim mal-ewwel darba. Mhux se nkunu nafu dan illum, imma nafu li dawmin huwa ikbar minn qatt qabel u l-perspettiva għal 2014 u 2020 kienet maqbula fit-8 ta' frar dak iż-żmien. u mbagħad qabel fuq għall-Parlament f'Ġunju jiena naħseb li d-deadlines ta' din is-sena ma tantx huma realistiċi. Hemm ħafna batti bekki bejn l-istituzzjonijiet u din mhix istampa sabiħa ċittadini, il-beneficjarji jridu jkunu jafu x'se jġibu se jġib il-futur. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Laro Turo, for one minute. Onorevoli Laro Turo għal minuta. Jidri xi fl-2012 Mario Draghi qal li l-Bank Ċentrali li għamel dak kollu li kien hemm bżonn biex issalva żona tal-Ewro l-Bank Ċentrali se jagħmel 2600 eh, eh, biljun ta' euro f'erba' snin biex isalva ż-żona tal-Ewro u biex isalva l-klima kemm se nallokaw biex insalvaw l ewro kien importanti ovvjament, imma l insalvaw il-pjaneta waħda għandna minna din biex insalvu l-umanità mhux iktar importanti dan. Aħna lesti biex namlu whatever it takes, dak kollu li jkun meħtieġ biex ikun hemm il-Green Deal, jsir transizzjoni ġusta, il-Kummissjoni nifissa qed tgħid illi kull sena jonqsu bejn 300 500 eh, miljun għal Green Deal u hemm bżonn ta' font ta' transizzjoni b'seba' biljuni fuq seba' snin. Is-soluzzjoni huma r-riżorsi propji biex ikonna budget ambizzjuż biex ma nitolbux iktar flus mingħand il-familji u l-istati membri. Meta kont żgħir, id-deficit, it-taxxa fuq il ħun kienet ta' 45% u issa naqset irridu nagħmlu avvanz fuq ir-riżorsi propji. Issa, jew se jkollna verament patt ekoloġiku, jew inkella jkun patt ta' parsi ekoloġiku, issa naraw se jiġri fi li ġejjin. Merci, Madame la Grazzi ħafna, Senjura President, eżis kollegi, dawk li jafu li jena mux bis Franċis, imma u koll bidwi mux se jiskantaw illi jena nisħa fuq l-importanza tal-budget fuq għal-pak Jiena naħseb li huwa fl-interess tal-Ewropa kollha illi qed nitkellem biex niffinanzjaw l-ambizzjonijiet il-ġodda leġislattivi tal-Unjoni Ewropea. Forsi ikunhom ħajra illi innaqsu il-budgets ta' ċerti politiki ma dan ikun żball għaliex il-setat agrikoli l-kbar kollha jappoġġaw l-agrikoltura tagħhom u aħna wkoll għandna r responsabilità li nagħmlu daqstant. It-tranzizzjoni agroekoloġika li bdiet u l-Green Deal ma jistgħux jirnexxu mingħajr ma jkollna pakk illi kolla l-mezzi meħtieġa. Mill-budget tal-pakk jiddependu wkoll infakkarkom il-kwalità u d-diversità ta' li kelli nieklu il-bilanċ ta' territorji rurali u il fat li kun il-bdiwa jibqaw numerużi. Il-budget tal-pak mandux jonqos. Grazzi tal-ismajtuni u nirringrazzakom iktar tal-li fimtuni. Naf li sinjura Grappini saqsi tal-blue card imma diġa kellek blue card u allura se nkompli bil-lista ta' kellima għal minuta Sur David. Il-Komitat Ekon tal-Parlament Ewropew mhux kuntent bit-tkabbir żgħar li għanna fiż-żona euro, 1.1 fil-mija ta' tkabbir. U allura nixtieq serje ta' miżuri biex l-Unjoni Ewropea ma taqax lura wara iċ-Ċina u l-Istati Uniti. X'qed tipproponi 40% tal-budget għandu jiġi dedikat għal Green Deal. Dan mhux eh, sejjejn l-ambjent u se jkompli jagħmel dan l-ekonomija l-ekonomija tagħna fil-fatt. Jiġifieri eh, ir-riżorsi rinnovabbli se jfissru li se nħarbtu s-sistema tat trasport tagħna fost l-oħrajn u dan se jikkawża dannu għall kompetittività tagħna. Eh, u eh, dan l-istaġnar li għanna iskom kontenti bieħ. Min flok tappoġġaw iċ-ċittadini tagħna Intom tappoġġaw l-immigrazzjoni, per eżempju, ma tappoġġawx iż-żoni rurali. Kif se tindirizzaw sussidi fl-agrikoltura qabel 2015? Ettu li se tagħmlu dan, eh? per eżempju, ma qatt ma saret il-biċċa xogħol. Grazzi ħafna sur Rope għal minuta. Grazzi President, kollegi. Ninkoraġġikom biex tieħdu pass lura minn numri. Id-deċiżjoni fuq l-MFF mhix fuq il-flus imma fuq il-miri. Mhux ħanibqgħu eh, nassiguraw li jkollna standards tajxin tajbin fir reġjuni jekk ħares lejn numri eh, jidher li iva għaliex eh, kien hemm tnaqqis konsiderevoli. Ħan tolleraw sitwazzjoni ferċertu ċertu bdewa jaqgħu fuq livell sekondarju hekk isu jidher għax il-Kummissjoni ma titkellimx fuq il-pagamenti diretti, xinu ma l-anijiet l-aktar importanti dawk tal-Istati Membri jew l-anijiet li naqsmu l-koll bejnietna. Dan għandu xaqsam għal kontribuzzjonijiet tal-istati membri mal budget jina naqbel li ju għanda sfidi ġodda, imma sfidi ġodda għandhom bżon flus ġodda u koll. Għax nistaw neħu finanzjament eh, Anzi, ma nistawx inneħu ċertu flus minn ċertu għos jekk għandna naftajem li ma jgħamilx sens. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kuzmiuk, grazzi ħafna Sinjura President, Kummissarju, il tnaqis fil-koezjoni ta' 10% u fil-pakku kol dawn ma ġewx aċċettati bil-pożizzjoni li ġiet adottata fil-Portugal mis 70 tal- eh, mis il pajjiż tal-Friends eh, of the Countries. kompromess fil-Kunsill huwa possibbli a kondizzjoni li aħna ma ninnegozjawx aktar minnaħa ta' beneficjarji u l benefiċ u nikkonsidraw ukoll il-benefiċċji ta' ċertu pajjiżi mill-parteċipazzjoni fis-suq waħdini u l-flussi kapitali dawk li jħallsu net vantaċ vantaġġ milli jipparteċipaw fis u l-Ġermaniżi qed ħalsu 27 biljun u għandhom profitt ta' 200 miljun u pajjiżi oħra jagħmlu l-istess ħaġa eh, tal-li qegħdin fissu eh, komuni. Mela, meta tikkonsidra dan kollu dawn il-flussi Kolla, eh, jistgħu jagħtuna ta' kif nistaw eh, jatuna idea ta' kif nistgħu nitkellmu fil-futur. Grazzi ħafna, is-sur Ressler għal minuta u nofs, grazzi ħafna. Signora President, eżis kollegi, ġenerazzjoni ġdida Ewropea ta' suċċess hija possibbli biss bil-finanzjament, bir-riċerka u bl-edukazzjoni. Ridu nassiguraw kwalità fil-kontinent tagħna fl-aspett digitali, imma nippreparaw ukoll ruħna għal teknoloġiji ġodda biex inkunu kompetituri globali aktar b'saħħitna. Fl-istess ħin, il-qafas eh, pluriannali li jmiss għandu kompli inaqqas il-lakuni ekonomiċi u soċjali li bħalissa għadhom jeżistu bejn l-istati membri. Dan huwa għan prinċipali fil-affarijiet eh, fil ta' pedament tal-Unjoni Ewropea u allura għalhekk it-TFU tenfasizza li għandha tingħata attenzjoni speċjali lejn reġjuni li jkunu esposti għal diffikultajiet demokratiċi serji kif ukoll ir-reġjoni li għandhom eh, għandhom eh, influwenzi minn din it-tranzizzjoni diġitali. Wasal iż-żmien illi l-budget Ewropew fini ta' koezjoni u gwaljanza indaqs għal ċittadini Ewropej illi natu aktar appoġġ permezz ta' strumenti Ewropej biex eh, napoġġaw lil settur demografiku u żoni l-iktar li qed jiġu. Il-ġimgħa d-dieħla ħajkun hemm sessjoni speċjali tal-Kunsill Ewropew biex naffrontaw tema li daqshekk deċiżiva. Jiġifieri kif se nsibu risorsi biżejjed tal-Unjoni Ewropea illi għandha qudiema bħala sfidi bej is-sena 21 sa' Ehm, biex nofru l-ċittadini Ewropej soċjetà iktar sostenibbli ambientalment ġusta, sigura u moderna. Il-Parlament talab bilanċ plurianjali ambizjuż ħafna. Sissa t-tweġiba tal-Kunsil kienet business as usual, imma irridu għanna pajjiżi li l-gvernijiet tagħhom dejjem jitfa' wiżjed iżjed fuq il-dirigenti tal-Unjoni Ewropea imma mbagħad iżommu il-but magħluq. Illum Eh, aħna kollegi memx biss bilanċ u d-dimna imma hemm il-kredibilità nifissa tal-Unjoni. Allura nitolbu l-Presidenza Froxin ta' frar biex jibatulna jibatulhom l-kapijiet ta' gvernijiet u gvernijiet il-messaġġ tagħna. Jiġifieri aħna nistennew li jkun hemm qalba serja fix-xejra li qegħdin fiha. L-Onorevoli Torvalds għal minuta. Għanna ħafna sfidi li rridu niffaċċawhom, sfidi nistgħu niddefinuhom hekk qegħdin qudiem ħtieġa illi noħol u ekosistema industrijali ġdida. U din mhijiex xi ħaġa tal fantazija hija xi ħaġa konkreta. Hija r realtà li qegħdin fiha għalhekk l-ewwel qabel kollox għanna bżon ta' budget li huwa kompatibli mal-ftejim ta' Pariġi, budget illi jkun adegwat fid dawl tal-patt ekoloġiku, għanna bżon ta' budget ta' riċerka li permettilna u koll nifacċaw dawn l-sfidi kollha u l-budget ta' riċerka irrid ikun jaqbel mal-budget ta' riċerka tal-Istati membri Irridu nagħmlu hekk inkella maħna se naslu mkien. Thank you. Grazzi, Signora Pizzotto għal minuta. Grazzi, President. Grazzi, President. Tasbu li Italjani huma stupidi, tasbu li. Xċara, xin namel? Siete kompletamente fuori strada, cari burocrati europei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 Fis-seba' snin li ġejjin ħajkollna taxxa ġdida li ħater ħatkun fuq spallejn iċ-ċittadini tagħna. U meta u dan suppost ħajkunaw il-, il meta suppost il-finanzi għandhom joħorġu mill-finanzi tagħna, mill-finanzi tagħna stess aħna ħanamlu l tagħna biex inwaqfu dil-ġennata ta' dil-Europa. Grazzi. Madam Nova for one minute, please. Onorevoli Vrejcinova al minuta. Bonġu, President. Grazzi. Jina bir-Repubblika Ċeka. Ir-Repubblika Ċeka huwa pajjiż li huwa magħruf bħala l-Friend of Cohesion. Però jina diżappuntata fil-proposta reġjonali tal kunsil kunsill mhux dik tal-Parlament u għal din ir-raġuni nefqa aktar illi jrid il-Parlament i kont tfisser kontribuzzjoni aktar olja, imma net payers ma jixtuqux eh, eh, iżidu il-kontributuri tagħhom u eh, l-akbar kontributur tala il-ġimma li għaddiet u allura il rivorsi propietana se jkunu bizzejiet jina nemmen il-rizorsi propji mumiex eh, it-tajba l-Unjoni Ewropea mux superstate hija organizzazzjoni internazzjonali mamula mistati membri differenti u l-istati membri trid rispetta il-benesseri tal-istati membri ma nistawx nibqaw nintaxxaw iċ-ċittadini Ewropej b'mod dirett. Irridu nżidu l-appoġġ għall-innovazzjoni u għall-infrastruttura. Il-verżjoni eh, il finali tal-budget għandha tmur lura għal dak li qalet il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Sinjuri, jgħid Sur Herbst. Fil-gallerija qed naraw ħafna żgħażagħ eh, li kellhom Tama fl-Erasmus u fil ġlida kontra tibdil fil-klima. Nispera li qed jaraw kompetenza fina. Għanna bżon l-MFF biex namlu dan. Xal Michel jgħid Illi rridu nitilqu biss meta jkun hemm soluzzjoni. Il-pajjiżi ta' koeżjoni illi jiġifieri jibbenefikaw mill finanzi ta' koezjoni, eh, irridu l-implementazzjoni din tajba ma' memx bizet finanzjament, eh, ġifiri, se jkollna aktar flessibilità bħala leġislaturi tajjeb iva. Imma dan ma jfissirx eh, li kollox miex sew. aħna il-koll f'dajsa waħda unek. Irridu ngħidu lil xal Michel li qegħdin f'dajsa waħda u hemm bżonn budget illi jindirizza ir-risorsi mbagħad l-affarijiet ta' sistemi naraw. Grazzi ħafna President, Kummissarju. Aħna smajna li l-budget tal-Unjoni Ewropea irrid ikun budget sot, budget illi iqis il il-kapacità li permetti l iżvilupp f'kull wieħed tal-istati membri mem bżonn ukoll li jkun budget kapaċi jiffaċċja l-isfidi l-ġodda li għandna qudiemna. Il-budget m'għandux ikun limitat għal eżerċizzju matematiku, rridu nkomplu bil-proġetti li tant għandna bżonnu politika ta' koeżjoni pereżempju għaliex il-Parlament diġà għal tiegħu fuq għadin imma musse tkun eh, miżjuda mal-inizjattivi ġodda kif ġara bil-fond tal-tranzizjoni ġusta li jrid kollu riżorsi kollha meħtieġa sabiex din it-transizzjoni tkun verament ġusta. Jekk aħna nagħmlu referenza għat trasport l-istrument prinċipali ta' finanzjament il-mekkaniżmu ta' li nikkollegaw l-Ewropa, l-Parlament diġà tkellem fuq dan ukoll ma jridx jitnaqqas laqqas għaliex meta aħna nitkellmu fuq il-budget qed nitkellmu dwar il-kredibilità tagħna fir-rigward tal-isfidi li għandna qudiemna u anke fajnejn liċ-ċittadini. Kollegi, qed inkun ftit aktar flessibbli għaliex għaw eh, nies ma tantx hawn nies għall-kaċ tiegħi. L-Onorevoli Garikano. Grazzi, Signora Viċi President. Bħalissa l-Ewropa qiegħda tiffaċċa kriżi eżistenzjali, pereżempju l partiti populisti qegħdin jikbru wara kull elezzjoni narraw li tkabbir ekonomiku din il-ġimma id-data li kellna kienet eh, ħażina l-ekonomija qiegħda tistaġna terġa għal daqstant qegħdin naraw li bil-ħruġ tar-Renju Unit li fna membru importanti għall-Ewropa u f'din il-kriżi eżistenzjali issa għandna budget jew proposta għal budget illi jista' jkun l-iktar wieħed baxx tal-istorja għandna ħafna sfidi u mhux se jkollna r-riżorsi biex niffaċċawhom. Parti mill-problema hija din id-diskussjoni interminabbli fuq il-kontributuri netti u dawk li jirċievu illi fl-aħħar mill-aħħar qed iżomna lura. Għandna bżonn ta' sistema ta' risorsi propji li eh, jenuna biex insolvu l-problemi li għandna qudiemna l-bidla fil-klima u l-evażjoni fiskali. Dan il-Parlament mhuwiex ta japprova MFF um, illi ma jistax jiffaċċa dawn il-problemi għalhekk hemm bżonn illi insolvu din il-problema għaliex ma nistax noqogħdu kull darba illi eh, ikunu uh, negozjati illi dejjem maħalluna bil-flus għad dispożizzjoni inqas mill dak li konna bżonn. Grazzi, Signora President, il- mumiex eh, aħbarijiet tajbin dak li qed jastunna mill-Kommissjoni mingħand il-Kunsill fuq l-MFF, innaqsu l-PAK, innaqsu l-fondi għal koezjoni jew il-fondi fond soċjali Ewropea. Jiġifieri qegħdin inbedu mill-Ewropa dawk li l-iktar għandhom bżonna il-bdiewa raħala Spanjoli eh, għandhom eh, bżonnijiet kbar qegħdin nitolbu minn banda aktar kompetittività minn għandhom imma naħa l-oħra qegħdin innaqsulhom il-flus illi għandhom bżonn anki zazah li huma l-iktar mill-quta fi Spanja laħqu 30% tar-rata tal-qat minn banda qed ngħidulhom huma l-futur tal-Ewropa minn naħa l-oħra irridu naqsu il-Fond Soċjali Ewropew li huwa maħsub billi dawn ikunu jistgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol Eh, hemm bżonn li nagħtu spinta lill-industrija lill-SMEs il-konnettività tar-reġuni. Għalhekk ma nistax inħallu fidejn ir-reġuni eh, da xogħol kollu u mbagħad ma ntuhomx il-fondi meħtieġa. L-istati membri wkoll għandhom rwol importanti għalhekk aħna nitolbu lill gvern ta' Sanchez li ma joqgħodx ċiċibeqi ma jagħmel xejn il-gvernijiet soċjalisti draw wis illi jiġu lura Spanja bidejhom vojta dan it-tnaqqis se jagħti daqqa taħarta l-Ispanja u aħna se nkunu sodi bħal dejjem fid-difiża ta' dawk is-setturi produttivi fi Spanja u se niġieldu. Mr. Bergfist for one. Grazzi l-Onorevole Bergfist għal minuta. Signora President, Stramba, għandna possibiltajiet fantastiċi imma kif kellna qabel biex ikonna Ewropa aħjar. Seba sena ta' kooperazzjoni għenu għall iżvilupp u l-possibilità li eh, possibiltajiet li ħadd ma kien jimmaġina li jkollna. Għandna sforz komuni li mamlu xejn li itejbu l-affarijiet għanna eh, diversi bizat, nazjonalizmu, populizmu, imma bħalissa edin nitkellmu fuq edin nitkelmu fuq il-fatt l-ikbar ekonomija fid-dinja aħna. U li u problemi li aħna rridu niffaċċjaw nibdew mill-klima, rridu naġixxu kif suppost nużaw il-politika qawwija ta' koeżjoni li hija b'saħħitha u nneħħu il-nazzjonalizmu li jeżisti madwarna u madan għandu jkun intom il-garanti tal-paċi u tas-sigurtà. Grazzi. Thank you, Madam Nagtigal, for one. Grazzi l-Onorevole Nagtigal għal minuta. Grazzi, Signora President. L-Unjoni Ewropea dejjem f'sali pittoro tkun. Wasal iż-żmien fejn aħna se nażlu li nimxu l qudiem biex ikonna futur għaċ-ċittadini Ewropej. L-għażla hija ċara wasal il-ħin li aħna niffokaw fuq l-isfidi li l-kol għandna l-immigrazzjoni, s-sigurtà, l-infrastruttura, tibdil fil-klima. Dawn eh, dan li qed jistennew minna ċittadini u li jriduna nindirizzaw. U hekk tittamel l-Unjoni Ewropea u 27 stat membru. Hemm bżonn baċit ikbar, iva, imma forsi dan mhux eh, aktar f'postu għandek f'din l-Unjoni ta' 27 eh, membru rridu naraw fejn se nonfqu dawn il-flus biex nassiguraw li il-pajjiżi jagħmlu l-istess kontribut għal budget tal-Unjoni. F'ħafna pajjiżi smajna pereżempju dwar il-korruzzjoni, il-frodi, jew inkella innuqqas ta' attenzjoni li tingħata is-saltna ta' dritt jew id-demokrazija. U għandna nqodu attenti meta nibatu finanzjament lil daw il-pajjiżi, għandna innaqsu il-finanzi IVA imma għandna nfukaw fuq il-futur tal-Ewropa flimkien. Grazzi l-Onorevoli Deutschan minuta u nofs. Signora President, kollegi, il-gvern Finlandiż vera affiġom l-affarijiet. Il-presidenza Finlandiża u se nkun ċar fuq dan ma kienieċ ottimali f'dak li għamlet. U llum qegħdin ħafna iktar il-bot miftejm li konna eh, taħt il-presidenzi Bulgari u Awstrijaċi. Il-presidenza Kroata għandha biċċa xogħol enormi d-dema. Il-presidenza Finlandiża u waqfet sistema li ma kinitx ġusta ma fiex loġika, mhix ġusta, u din il-proposta għandha titjib mill-kapit tal-istati u l-gvernijiet.